I would like to start the committee meeting, even though there are very few members. Inkomplu laqak kek maħnex ħafna membri prezenti. Poġu bil-eda, u nibdew. L-agenda eh, rajtuwa u nimmaġina li approvata. Il-minuti tal laqgħa ta' settembru-ottubru ġat imqasma u qed m'hemmx oġġezzjonijiet nistgħu ngħidu li ma' approvati. Nishtiq u koll ninformakom illi il-vot fuq il-rapport Frontex li se jiġi adottat konġuntament peti u libe se, jisir nar it-tnejn 16 ta' xar mis-sitta l-qudiem u se jkun vot pjuttost twil għax hemm 195 emendi. U nixtieq infakkarkom ukoll għal workshop konġunt peti juri fuq l-adozzjoni transkonfinali fl-ewwel ta' Deċembru mit tlieta sa' sitta ta' nofsinhar. AOB, hemm xi ħadd li jixtieq jgħid xi ħaġa fuq l-AOB? Mela, nibdew issa bħala punt ta' informazzjoni fuq il-iżjara eh, fact-finding li għamilna fir-Renju Unit li l-ġimgħa li għaddiet nishtiq l-onet nir-ingrazzja l-segretarjat. U anki l-kler li mixaw eh, sfortunatament għalissa u tistaw tajdula dan il-messagġ li għamlet bieċa xogħol eccellenti fil-tejja ta' zjara u kienet zjara mimnija riżultati. Jiena kont il-president ta' zjara u il-rapport E, natu namlulkom rapport. Konna tminja minn nis u kif tafu lan kien illi mux biss niskambjaw mal-petizjonanti imma anki ma e, practitioners u ma istituzzjonijiet fuq il- e, fuq il-placement foster care u l-adozzjonijiet. u fl-Ingilterra u fil-Galles huma uniċi għax għandhom iktar minn 5000 placement tal-adozzjoni f'sena waħda. Dan huwa ir-Renju Renju Unitu f'ċit pajjiżi oħrajn li permettu din il-prassi. U aħna xtaqna nkunu nafu iktar fuq il-sistema soċjali u għaliex hemm dawn adozzjonijiet twal. Il-żjara kienet qasira, però kellna raqa ma' ħafna esperti. Tkellimna ma' social workers, ġurnalisti, rappresentanti tal-assoċjazzjoni u professjonisti li għatu appoċ l-ġenituri għajna ma' rappresentanti tal-servizzi tal-polizija, anki ma' Scotland Yard. U anki ma' president tal Eh, ġustizja tal-familja Sir James Mandi fl-Ingilterra fil galles u li kellu approċ kompletament differenti minn dawk li kienu qablu. Intqajna man rappresentanti ta' servizzi tal-Latvija u tal-Bulgarija fil-Renju Unit u anki avukati fuq il-liġi tal-familja. U kienem hemm MEP attwali u wieħed ex li jaħdem fi dritti tal-familji u l-lan biex iżżomm il-familji fl-imkien. Kienem eh, pozizjonijiet kompletament irrikonċeljabli, però kellna eh, vizjoni tajba tal-kwistjonijiet li kienu eh, qed jibbażaw ruħhom dawn il-persuni. Nistaw noħol u nistaw noħolġu eh, konklużjonijiet mill-rapport, mil kienet utli u interessanti għal kulħadd u peress li kienet l-ewwel waħda l-ewwel żjara f'din il-dan il-maddat eh, poġġiet standard għal żjari oħrajn għal kontenut tal-kwalità, effiċenza, eh, nis prezenti u anki loġistika. Issa Kler daħlet Grazzi ħafna tal-ħidma tiegħek eċċellenti. u aħna nħarżu qudiem eh, biex nirċevu d-dokument ta' ħidma. Issa għaddu għal punt numru 7, illi huwa il-grupp tal-tfal, grupp ta' ħidma ta' tfal. Intaqalaw darba fit-19 ta' Ottubru u nixtieq nagħti mikrofonu l Eleonora Evi illi se tkellimna fuq ir-riżultati. Grazzi President kif inti għat l laqa tagħna kienet flor fil 13 ta' Ottubru u l-membri għamlu skambi fuq kif jixtiequ jorganizzaw il-ħidma. Itkellimna fuq il-kwistjoni tal- mistoqsija orali fuq l-aħjar interess tal-tfal propost mill-IPP u kien hemm mbagħad prezentazzjoni fuq leġislazzjoni fuq dawn il-kwistjonijiet minnaħa tal-uffiċjali eh, tal-Kommissjoni. Il-grupp ta' ħidma u d-deċida sissa biex naħdmu fuq erba punti. L-ewwel waħda hija il-ħtif ta' tfal internazzjonali. Umbat eh, Jubendam fil-Ġermanja, it-tret waħda l-adozzjoni minar il-konsens tal-ġenituri u kif rajna fil-żjara kienet verament interessanti, importanti u anki eh, utli. U l-raba puntu it-tfal misruqa fi Spanja u mbagħad eh, punti oħrajn li se jistgħu jiġu eh, miżjuda. Aħna se nintaqgħu ħames darbit fl-2016, aħna ħsibna April, eh, Jannar, April, Ġunju, Settembru, Deċembru. Se nipprovaw nintaqgħu ikonna espert estern f'kull laqa fl-2016 il-grupp se jagħmel rapporti fuq il-riżultati fuq il-dokumenta ħidma fuq iż-żewġ mistoqsijiet orali fuq il-protezzjoni tal-aħjar interessi ta' tfal, eh, il-membri bħalissa qegħdin jaħdmu fuq it-test u se nintaqgħu nhar it-tlieta biex noħorġu bi proposta mm, flimkien ma' juri l-aħjar versjoni ħad tkun lesta biex tiġi votata fil-laqa ta' Deċembru hawnhekk. Umbat fl-aħħar żewġ uffiċjali eh, fuq DG Just ġew jiddiskutu l leġislazzjoni tal- unjoni Ewropea u fuq din il-bażi se jkollna naħdmu e, e, e, regolament Brussel 2. U tawna revizjoni u tawna xinija, għaluna xinu għafas legali għad dispozizjoni. Il-grupp ta' ħidma li mis se jkun f'ġennaj, f'ġjannar. U l-agenda se tiġi mibbota bikom l-aktar kmini possibli. Grazie, lesti nishtaq niftaħ diskussjoni jekk hemm membri jixtiequ isaqsu mistoqsijiet lilek Eleonora. Fuq dan jew ikollha anki fuq kummenti in ġenerali. Tati għanna stanok, għambat Peter Jar. Iva, grazie. Jena kontenta ħafna. Il-lista grupp ta' ħidma. Un-nagura l-Eleonora. Illi għal-presidenta dan il-grupp u tikkordina dan din il-ħidma. Sfortunatamente jiena ma stajtx inkun preżenti kien hemm l-assistent tiegħi fil-laqa u allura il-proposta fuq wahna mill-kwistjonijiet irrit niproponi li l-Komitat tal eh, petizjonijiet fuq l-Istati Nordiċi Danimarka, Svezja u Finlandja. Fuq kwistjoni li tinkludi anki Norveġa fuq it-tfal. U nishti verament li nsibu anki post fl-agenda biex ninkludu dan is-suġġett fil-laqat ta' sena li ġeja. Mela tarf minni possibli, forsi fi frar, biex dawn il-petizjoniet inkonu nistaw ninkludon fl-agenda. U naturalment, jgħan it-tama u koll il-inkonu nistaw nitrattaw man kif il-grupp ta' ħedma. Grazie. Jena nishtiq nawgura suċess li l-grupp ta' ħidma dan huwa grupp importanti ħafna u l-ħidma tagħhom hija importanti. Naħseb illi hija ħaġa tajba li l-grupp ta' ħidma diġà għandhom pjanijiet għal biex jagħmlu l-ewwel rapport għaliex hemm għal anqas żewġ problemi importanti fil-kumitat tal-petizjonijiet. Aħna nitrattaw suġġetti emozjonanti ħafna drabi. U huwa diffiċli li jiġi stabilit fejn aħna kompetenti fuq livell Ewropew u fejn maħniex kompetenti. U anki jekk aħna fejn aħna responsabbli u kompetenti, allora rridu naġlu kemm nistgħu biex eh, imbidlu situazzjoni. Rridu niprovaw ninfluenzaw il-ħidma parlamentari. Umbatem hemm ħaġa oħra u dina ħagħa li laqtitni ħafna meta morna Londra. Hemm zona griża. Kultant hemm kompetenza nazzjonali, kultant hemm kompetenza tal-Unjoni Ewropea, però meta nittrattaw mal-bedmin dejjem hemm zona griża. U rridu naraw kif nitkellmu u, u nitkellmu man ċittadini li huwa koerenti fit-ton u fis-sostanza, però mingħajr ma offenduhom U meta nħarsu lejn id-diskussjonijiet li kellna f'Londra, xi kultant il-punt di vista tagħna kien differenti ħafna, però nexxielna nistabbilixxu il-responsabbiltajiet tagħna nsibu verament it-ton u l-istil ċieraq biex forsi eh, nġibu konsegwenzi fl-istat. Eleonora, tixtieq tagħmel kommenti għaku ti konkludi. Iva, grazzi. Nixtieq nirringrazzja l-kollegi għall-awguri għal-onetta ma li kunem kooperazzjoni tajba u ħidma tajba, jena nizgur, nizgura li din kwestjoni li delikata ħafna u jena zgura li s-sena mlu għabla ħjar mod possibli u naħseb li diġa aħna għamilna ħadna laħjar pass il-qoddim u sen komplu eh, b'dan l-istil, grazie. U grazie, li le kanki tal-li għaċettajt li tkun president tal-komitat u għanna nkunu kolla gburin li dan il-grupp il-nexxina eh, noħol uħ u aħna nħarġu għoddim li nirċevu il-konklużjonijiet u il-kunsil, il-pariri u kif nistaw nistaw nitrattaw petizjoni delikati li jista' jkollna. Punt 8 issa l-petizzjoni 0884 tal-2014. Sera La Fuente Hernandez, ħames ferem fuq il-ksur tal-gvern tal-Belġani ta' residenza libera fit-territorju tal-Istati membri. Il-petizjonant prezenti u jiena nixtieq nati għal-mikrofonu immedjatament minn mhux iktar minn ħames minuti il-mikrofonu tiegħek. Eh, Grazzi. Lodwa tajba, law innet fissem il-gruppi eh, mlegna ta' Brussels nixtieq nirringrazzja għal dan il-kumitat u l-grupp ta' MPs li permettew li din il-petizzjoni timxi tal-li għacċettajtu u studentuna unek. Jina naħseb li l-kol kamintom ta' fu l-kontest ta' din il-petizjoni. Eh, kien eh, mill espuls eh, laffariet fil-medja u hemm l-aħbar li ġew spulsi 750 persuna komunitarja fil-2013 u mbagħad komplu l-espulsjoni ta' sena ta' wara. U meta ġan deħħina hawnhekk nippreżenta l-punti prinċipali li fl-opinjoni tagħna qegħdin joħolqu l-akbar problemi bid-direttiva 2004 38 kif ukoll il-liġi Belġjana. Żewġ partijiet tal-leġislazzjoni huma problematiċi għalina, din id-direttiva tistabbilixxi kondizzjonijiet u limiti għad-dritt ta' moviment ħieles, però l-kwistjoni hija li regoli tal-Belġu imorru lilin mill-garanziji u regoli tal-direttiva. Fl-istudju li għamilna aħna l-ewwel qed nixtiequ nenfasizzaw li fil-Belġu hemm sistema ta' ta' skambju ta' data personali bejn amministrazzjonijiet lokali u dik ċentrali. U dan l-eżerċizzju ifisser kontroll sistematiku fuq l-ekstrakomunitarji li jixtiequ jgħixu fil-Belġju. Dan il-kontroll sistematiku jmur kontra id-direttiva. Direttiva tipprojbixxi dawn it-tip ta' ħruġ ta' ordni ta' espulsjoni. U l komissjoni Ewropea tarfu dan din il-prattika ixxekkel il-ħelsien tal-moviment tal-nies fil-Belġu għaliex ikun hemm kontroll mill-moment li fih u ma jirreġistraw bħala rezistenti fil-Belġu u dan il-kontroll ma jiġix applikat però ċittadini tal-Belġu. Iġifiri hemm restrizzjoni eh, fil-moviment ħieles u hemm ukoll prinċipju ġenerali ta' regoli tal-ħarsi tad-dejta għaliex dawn id-dejta din id-dejta qed tkun miġbura Eh, u tkun maħsuba għal ċentri lokali bil-ħsieb li jkun hemm għajnuna soċjali, però d-dejta mbagħad qed tintuża biex ikun hemm ordinijiet ta' espulsjoni. Fuq livell ta' proċedura hemm ċerti wkoll problemi fl-opinjoni tagħna kemm id-deċiżjonijiet fuq l-espulsjoni kif ukoll l-ammissjoni fir-reġistru għall-ekstra komunitarji issir ukoll mingħajr ma jkun hemm konsultazzjoni mal-persuna konċernata. U bekk qed ikun hemm problemi fost dawn in-nies. Ksur ukoll tal-karta tad-drittijiet fundamentali. Aħna mħasbin eh, mħasbin bil kunċetti fosthom tal- tal-bis addizzjonali li qed jiġi applikata hawnhekk għandu jkun hemm għandu jkunem proċess fejn kull każ jiġi mitqies fuq il-merti tiegħu. U fl-aħħar net aħna nibqgħu insostnu dawn id-deċiżjonijiet ta' spulsjoni, ta' ċaħdar reġistrazzjoni għal dawn l-ekstrakomunitarji huma affarijiet sproporzjonati. Il-Kummissjoni Ewropea fit-tweġiba tagħha Eh, tagħti ċerta importanza eh, lil dan is-suġġett, però mbagħad ma tidħolx fil-konsegwenzi tal-fatt li ċittadin jitħassar mis-sistema eh, dawn affarijiet li joħolqu problemi kbar lil persuna li tkun qed tgħix fil-Belġju mill-banda l-oħra naħsbu li d-direttiva stess Eh, toħloq problemi fir-rigward ta' żewġ drittijiet ta' ta' residenza. Id-direttiva infissa tippermetti li jiġu esklus mid-dritt tal-moviment ħieles kategorija konkreta ta' persuni komunitarji minħabba l-kondizjoni ekonomika u soċjali tiegħu apparti minn hekk u aħna ma' din ma naqblux lanqas il-formulazzjoni trid tinbidel fid-direttiva. Dan il marġin li tħalli l pajjiżi id-direttiva jidher li twassal għal dawn is-sitwazzjoni bħalma nsibu fil-Belġio. Ikonna kondizjoni restrittivi u pożizzjoni tanti Ewropejisti pożizzjonijiet xenofobi bħalma qegħdin naraw f'pajjiżi oħrajn fl-Ewropa wkoll. Din hija xi ħaġa li għandha tħasseb lill-istituzzjonijiet. L-istituzzjonijiet huma responsabbli minħabba din is-sitwazzjoni qegħdin joħonqu dan id-dritt għal moviment ħieles u l-moviment ukoll intrakomunitarju ilhom jagħmlu hekk u sewwa l-waqt fl-eqqel tal-kriżi ekonomika li nuru fil-verità jekk għadniex nemnu f'Ewropa soċjali ugwali u maquda. Għal daqstan naħsbu li din is-sitwazzjoni għandha titranġa għaliex edha toħloq sotto klassi ta' nis foqra ta' nis batuti li qegħdin jispiċċaw esklużi soċjalment. Grazzi ħafna. Thank you very much. And you know that the... Grazzi lilek u tafu li e, li taħġa stramba hija li l-rappresentant tal-Kummissjoni mhijiex preżenti. Hemm kollega ta' ta' Prodromos Fabridis, jew persuna oħra, Prodromos Madridis? Mela, natik il-mikrofonu. Issa waslet anki senjora lui, mela issa id-deċidu bejn jitkom minn se jitkellem biex jesprimi anki l-opinjoni tal-Kommissjoni fuq dan is-suġġett. Jiddispieċini. Eh, Jiddispieċini E, Jiddispjaċini eh, għadkom maħatux il-mikrofonu. Jiena ħan itkellem bil-Franċiż. Il-petizzjoni eh, ġiet miktuba bil-Franċiż. Il-petizzjoni kontestat l-autorità, id-deċiżjoni tal-autoritajiet Belġani illi rifjutat residenza. Fl-2014 il-medja rapportaw illi l-uffiċjal Belġan għall affarijiet barranin għamel iktar minn 700 ordni ta' eh, espulsjoni. Mawx interpretazzjoni in l-Ispanjol, skużani. U għaw nis, għaw nis fil-kabina spanjola, skuza, issa għed taħdem, skużani l interrompejte imma importanti li membri kollom l-informazzjoni tajba. Tista terġa eh, tibda jek trid. Iba, ħsan repeti. Petizjoni ti kontesta deċiżjoni tal-autoritajiet belġani illi ma taċ dritt ta' residenza li ċittadini Ewropej fil-2014 fi għannar kienem gazzetti li rapportaw illi l uffiċu Belġan tal affarid Baranin 3712 il-espulsjoni ta' ċittadini Ewropej fil 2013 Jina sen nitkellem fuq il-liġi Ewropea u l-istat diskussjoniet diskussjonijiet ma' autoritajiet belġani fuq dan is-suġġett. Mela, eh, il-liġi Ewropea l-artiklu 21 fuq it-trattat ta' tħaddin tal-Unjoni Ewropea li tigarantixxi li l-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea għandhom dritt jiċċirkolaw u jieħdu residenza liberament fit-territorju tal-Istati membri u dan l-artiklu jispeċifika anke li dan id-dritt jiġi eżerċitat u u hemm limitazzjonijiet skont it-trattati u il-dispożizzjoni ta' implementazzjoni. Diġà il-trattat jipprevedi limitazzjonijiet. Qed nitkellmu hawnhekk fuq l-artikolu 2004 38 isi li tillimita ċirkolazzjoni tal-ċittadini Ewropew membri tal-familji tagħhom. Titkellem fuq kondizjonijiet għad-dritt li wieħed jibqa' f'pajjiż inqas minn tliet xhur. Mem nebda limitazzjoni f'dan il-każ, però iktar minn tliet xhur l-ċittadini tal-Unjoni Ewropea għandhom dritt joqogħdu fi stat membru Ewropew sakemm ikunu qegħdin jaħdmu jifittxu xogħol jew jekk għandhom biżejjed riżorsi u anki kopertura medika skont l-artiklu 7 tad-direttiva. Direttiva tajtu koll l-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u membri tal-familji tagħhom għandhom dritt jibqaw sakemm ma jkunux pis irraġonevoli fuq is-sistema ta' sikurezza soċjali tal-Istat membru. U bħala riżultat jekk ċittadin Ewropew ma ma jirrispettawx dawn il-kondizjonijiet tad direttiva, allora l-Istati membri jistaw, mumiex obbligati, ma jistaw jiddeċidu illi dawn il-ċittadini ma jistawx joqodu fil-pajis u jistaw in l-om jistaw l-om il-permess. U f'dawn il-ċirkostanzi il-Belġu eh, għamel dawn il-mandati eh, ta' tkeċija u dawn wara li konu inataw garanzi eh, u rispett tal kondizjoni fi direttiva. U dina hija liġi Ewropea, biex ta' nixtieq ngħid illi mill rabbija tal-2014 il-Kummissjoni kienet f'kuntatt mal-autoritajiet belġani biex t-diskuti din is-sitwazzjoni għaliex bil-liġi Ewropea fil-fatt tagħti il-possibilità dell-Istat membru li tneħħi permess ta' residenza, però kien hemm anki xi mistoqsijiet fuq dak li kien qed tagħmel il-Belġu. Il-Belġu implementat eh, sistema ta' skambju ta' data mill-Ministru responsabli għal eh, sikurezza soċjali CPAS u il-Ministru u l-Uffiċċju responsabli għal ċittadini barranin. Meta jkun hemm ċittadin Ewropew illi jirċevi benefiċċji soċjali għal iktar minn ċerti numru ta' eh, xhur xur jintbat id-dejta lil eh, dan l-uffiċċju u dan l-uffiċċju jista' jivverifika jekk il-ċittadin barrani u, mux qed jirrispetta il-kondizjonijiet biex jibqa fil-Belġu. Diskussjonijiet ma l-autoritajiet ilhom għaddejjin fuq dawn il-kwistjonijiet u kien hemm punt illi eh, rajnieh mill-ewwel li f'ċerti każijiet ta' kontratti ta' xogħol iffirmati skont il-uffiċċju eh, tal- welfare soċjali ma ġewx marufin bħal bħal bħala kontratti ta' xogħol eh, skont l uffiċċju lieħor u allura eh, ta' ordni ta' tluq. U dana ma kienx skont il-liġi Ewropea u dawn in-nies suppost setaw jibqaw residenti fil-Belġu. Għatem diskussjonijiet ma' l-autoritajiet belġani fuq dawn fuq żewġ punti importanti l-implementazzjoni amministrativa tal-proċedura ta' notifika eh, li jitneħħal permess li, li jirresiedu għawnek u anki l-applikazzjoni tal-proċedura meta jenataw dawn il-mandati illi eh, jitilfu xogħol tagħhom wara li jkunu qegħdin jaħdmu hawnhekk u emmekem hemm punta proċedura li jiġi karifikat, ċe pratikament l-informazzjoni li nataw għal ċittadini Ewropej u l-possibilità li l lilhom li jirrispondu eh, għall-argumenti li jenataw minnaħa tal-amministrazzjoni belġana fuq dawn il-mandati ta' espulsjoni. U interessanti notaw li reċentement kienem Eh, kien hemm talba għal-opinjoni mill qorti tal-Ġustizzja li rigwarda l-artiklu 48 ta' drittijiet tal-drittijiet fondamentali tal-Istati membri u dawn huma kwistjoni importanti għax l-artiklu 41 tal-Karta jitkellem fuq il-dritt u dana jinkludi anki kull id-dritt ta' kull ta' kull persuna illi jesprimi l-argumenti tijaw qabel ma tittieħed miżura kontra tagħhom u dawn inkludu anki l-espulsjoni. U dritt tal-amministrazzjoni inkludi anki id-dritt li kullħat għandu eh, biex jaċċedi għal fajl li rigwarda l-om infushom. Eh, skont eh, l-interessi rispettivi u, konfidenzjalità. U dan jinkludi anki il fat li l-amministrazzjoni għandha taħti reġunijiet għal attività tagħna. U l-Qorti tal-Ġustizzja fuq din il-kwistjoni er-, sentenza tal-Qorti se tkun importanti ħafna eh, anki fid-diskussjonijiet mal-awtoritajiet Belġani. Il-Kommissjoni tiddependi issa minn din l-interpretazzjoni tal-Qorti. Issa din il-kwistjoni għada kif waslet il-Qorti eh, il-qorti ċevita qabel is-sajf u rridu nistennew is-soltu xi sena qabel mal qorti tagħti d-deċiżjoni tagħha biex tiċara il-liġi Ewropea. U biex nala, il-Komissjoni għad kompli l-kuntatti taħħa mal autoritajt Belġan u tiskura illi il-direttiva tiġi implementata b'mod ċira il-direttiva 38 tal-2004. Grazie, grazie ħafna. U grazie u koll tal rapport interessanti u ġenerali. Eh, anki jek inti eh, kont eh, pjuttost stressata meta wasalt, tajtna rapport tajb ħafna. U issa nisimaw minnant il-kollegi, signora Valina l Grazzi, President. Aħna nappoġġaw kompletament din il-pozizjoni għax nifmu li hemm ksur ta' direttiva naħa tal liġi Belġjana u dan nejdu għalix nifmu li jem ksur l ewwel ta' xem kontrol sistematiku tal-kondizjonijiet ta' residenza u l-fat li kun għadin fil-pajis u l-fat li inti għandek automatikament daw n-nis jitkaċċew mill-pajis jek jitilfu xogħol, l-scholarship jew xi ħaġa dan it-tip, hemm ukoll diskriminazzjoni fatt li qed jeżiġu ċertu livell ta' għajxin ta' inti qed titlob illi familja stranġieri bażikament ikollhom l-istess livell ekonomiku ta' familja Belġjana. Ħana ti eżempju ta' kif qed jinkisru drittijiet fundamentali punt wieħed fejn jgħidu dritt li wieħed ifittex xogħol fl-Unjoni Ewropea Aħna fil-pajzi ta' nofsinhar għandna rata ta' għat li għandna. Ovvjament, iż-żgħażagħ tagħna qed jiġu obbligati kważi kważi li jfittxu xogħol kien ieħor. 50% madwar madwar 50% għad-darata tal-qat, se jek dawn iż-żata għad ikollhom jitilqu minn pajjiżhom imorru f'pajjiż ieħor, pajjiż membru, u xorta jagħmlulhom l-ostakli illi qed jagħmlulhom tassew għadin niksru dan il-prinċipju. U għonek jider li ċittadin qed jiġi ġudikat minħabba l-ammont ta' zero li għandhom fil-kontijiet tal-bank tagħhom. U għaliex ukoll qed inkisru trattat tal-Unjoni Ewropea f'artiklu 9 fejn qegħdin ngħidu li m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni bejn iċ-ċittadini. Nifmu li għaddej proċess ta' investigazzjoni riċerka mal autoritajiet Belġjani kif qalet il komissjoni ma s dan għaddu għaddej u ma nistawx noqogħdu nistennew sa l-aħħar ta' l-2017 x'ħajamlu dawn iż-żgħażla ħajamlu sena imdendlin fil-limbu ma jafux qed jiġri. Aħna nifmu li dan huwa suġġett serju immens l-Unjoni Ewropea trid iżomm il-prinċipji fundamentali illi fit-teorija eh, nħolqu għalihom u l-kriżi qed isservi biex twaqqaf ir-razziżmu, diskriminazzjonijiet ekonomiċi għal Ewropa illi la jridu laqas nrikonoxxu ġifieri. Is-suġġett għandu wieħed serju fil-verità illi aħna qegħdin nitolbu illi jkun hemm mistoqsija fil-plenarja b'riżoluzzjoni għax hawnhekk laqas biex kellha ċans il-Kummissjoni tisma' lil nies li rasqu l-petizzjoni rridu illi jkun hemm dibattitu fil-plenarja fuq dan jgħidulna x'taħseb il-Kummissjoni, x'jaħseb il-Kummissarju, x'miżuri ħatiħu u x'soluzzjonijiet ħajoffru. Ma nistgħux nippermettu din it-tip ta' diskriminazzjoni għal raġunijiet ekonomiċi u mhux biss irrid ikun hemm ukoll il-libertà ħilsa mhux biss tal-merkanzija manki tan-nies fl-Unjoni Ewropea. Thank you very much. Grazzi. Mem ħadd iżjed fuq il-lista, hemm ħadd ieħor li jixtieq jitkellem. Le? Mela ngħaddi l-kelma għal darba oħra lill-petizzjonanta. Sara La Fuente Hernandez, għandek il-kelma. Grazzi. Mela, jena tħasra li rappresentant tal-Kommissjoni ma kienx fostna meta għamilna l-intervent tagħna. Ħasra kbira. U li ma kienx hemm aktar kummenti minn naħa ta' MPs. Eh, sorprendenti li xi ħaġa bħal din daqshekk sensittiva, konsegwenzi tant diretti għaċ-ċittadinanza Ewropea għal pajjiżi tan-nofsinhar eh, b'mod speċjali, però anke tal-Vant għaliex dawn huma affettwati wkoll bl-istess mod. Hija ħasra li ma kienx hemm diskussjoni. Eh. Però u x'inhu grazzi għat-tweġiba tal-MP uhu u interessanti għalina ikun kikun komplu niddiskutuha xi ħaġa bħal din fih dan il-Kummissjoni forsi jkun hemm ma nafx xi proċess amministrattiv neħtieġu, forsi naslu tal-plenarja b'mod li eh, din il-kwistjoni toħroġ eh, b'mod serju, b'mod li jkun hemm xi inizjattiva u xi stqarrija minn naħa tal-Parlament eh, forsi bit-tama li jkun hemm xi ħaġa li tinkludi eventwalment li ċittadini kollha bl-istess mod naqbel kol ma tħassib ta' l-MP li tkellmet. Il-Komissjoni Ewropea tgħid li hemm deċiżjoni ta' fuq il-Qorti tal-Ġustizzja pendenti mir-riżoluzzjoni dwar jekk dan japplikax jew le fil-konfront tal-awtoritajiet nazzjonali. Din hija deċiżjoni li titieħed issa mhux sena oħra hija xi ħaġa li qed taffettwa il-ħafna nies fl-Ewropa xi ħaġa li tappan l-immaġni tal-Ewropa wkoll. Grazzi ħafna. Very much and uh, to you I would like to say Grazzi, ikollu ngħid li rappreżentant tal-Kummissjoni lesta titkellem mija immedjatament wara dan il-punt. Naħseb dan id-dialogu bilaterali minnaħa ta'kom jaffe ħalli il-frott tiegħu. Issa, eh, Sur Martem, għandek il-kelma. Sempliċement, xtaqt ngħid xi ħaġa wkoll. Jiena nissimpatizza, s soltu ma nitkellimx fuq id-diskussjonijiet li jom man kunx prezenti, wasal tard, pero xinu jena nissimpatizza ma din il-petizzjoni, Jena ma smajċ id-dettalji kolla, pero wara li smajt dak li intqal u għan konċepibli li pajis membru tal-Unjoni Ewropea jikser il-moviment ħieles ta' ċittadini Ewropej hija ħaġa surda din naqbel għal daqstant l-Ewropa soċjali tal-moviment ħieles għandha tkun realtà, mhux biss għal prodotti però anki għal persuni. Mill-klima għandna nimxu għal fatti. Suddenly everyone wants the floor. Now, Mrs. Evi, and then I think we can close the list. Il-Signor Evi, mbatna l-lista. Jina wkoll staqt nagħmel intervent biex nappoġġa din il-petizzjoni. Jina naħseb li huwa inkredibbli. Kif qal il-kollega Marten ukoll inkredibbli li din l-Ewropa imsejsa fuq il-moviment ħieles speċjalment għal prodotti u mbagħad il-persuni fil-prattika, fil-ħajja ta' kuljum ikollhom dawn il-problemi. In-nies u drittijiet tagħhom fuq din il-petizzjoni naħseb li għanna niċċaraw l-affarijiet, għanna nżammu miftuħa u natu kol appoċ possibli minn naħta dan il-komitat. Grazzi ħafna. Kelkol kol kemm aħna naqblu. Nikkonkludi li il-petizzjoni nżammu miftuħa nibatu wittra l-autoritajiet fil-Belġu nitolbu aktar dettal natu referenza u koll għal dak l-intqal mill-kollegi fuq artiklu d fuq trattament igwali non diskriminazzjoni artiklu 21 ta' TFU e fuq il-garanziji għal moviment ħieles u id-dritt ta' residenza fl-Unjoni. U parti minn hekk nixtieq nitlob l-awtoritajiet Belġjani xi jaħsbu dwar il-garanziji proċedurali bħal id-dritt għasmiħ u dritt għat-tweġiba fil-konfront tal-argumenti mresqa mill-autoritajiet tal-Belġu qabel ma persuna tiġi espulsa mit-territorju. Xi ħaġa nistgħu nagħmluha. Issa l-proposta ta' signora Valina għal mistoqsija orali u riżoluzzjoni kif nafu din għandha titressa għall agenda ta' laqa tal-koordinaturi fil-ġejjini, niddiskutu hemmhekk mbagħad ħadna nota segretarjat u mbagħad nipproċedu skont ir-regoli li għandna fuq l-aħjar mod kif nipproċedu, però kif intqal minn ħafna membri id-dritt tal-moviment ħieles għan-nies huwa wieħed mill-prinċipji fundamentali tal-Unjoni. U qatt m'għandu jinkiser aħna għanna komitat unanimu fuq dan. Nġidilkom l-attenzjoni u koll għal-fat li dan il-komitat il-peti fl-imkien mal-libe nida studju fuq il-moviment Healers. Mid-Departiment tal-Istudji se jaslinna f'Marzu 2016. Ġifiri, f'waqtu jkun, minn żmien għal ieħor naraw kif l-affarijiet kun għadin jorbtu ma' xejn eh, parti ġonġi moħra b'mod li imbat eventwalment ikonna stampa sħiħa. B'dan għal darboħra ngħaddi għal petizzjonanta Sinjura Lefuente Hernandez u għannom ta' dan il-Kumitat maqut nesprimi l-appoġġ sħiħ tagħna fil-konfront ta' din il-petizzjoni se nkun qegħdin naħdmu għal ġid ta' din il-petizzjoni. Grazzi dalli kont Hawnhekk u grazzi dalli kont preċiża daqshekk fl-interventi tiegħek. Issa nipproponi li inti titkellem daqsxejn ma' rappreżentanti tal-Kummissjoni grazzi dalli ġejt hawnhekk u ibqa' ċerta li se nkun qegħdin naħdmu fuq il-problema tiegħek. Naddu issa għal punt li jmiss. L-lum, fortunati, għedin kmini għalġajna, s-soltu għatma jġru għaffariet bħal dawn, laqqas għatma jġru għaffariet bħal dawn jgħu xar minuti. Imbagħad nittama li kulħadd ikun hawnhekk fil-11 nofs, bum! Kunu bil f f'postkom fil-11 nofs, b'mod li nkomplu bir-rapport konġunt mal-libe fuq il-Frontex Nieqfu daqsxejn u rġgħu kun għonek meħdax u nofsinjuri.

Okay, welcome. Mela nilqawkom għal darboħra u nittama li din il-pawza sebtu utli u pjaċevoli wkoll. Nilqassa ma speċjali l-Kinga Kal li di tiela fuq il-podju u nilqa l-oħrajn mill-libe u għasabbeħ ħafna li konna laqa konġunta l Nilqa l-żewġ komitati għal din it-tieni laqa konġunta fuq ir-rapport fuq ir-rapport speċjali tal-Ombudsman fuq il-Frontex. L-iskop tal-laqa huwa li nikkonsidraw b'mod konġunt l-emendi kollha li rċivejna għandna 199 wara din il-laqa imbagħad ix-shadows flimkien mar-rapporters se jkollhom laqa fuq kompromessi possibbli. Eżattament wara din il-laqa l-Ingliż inqabel miż-żewġ komitati u dawn l-emendi eh, u kol eh, l-emendi ġew ġew maqlubin fl-lingwi oħrajn u ġew integrati imbagħad fi dokument konsolidat li ġi ċirkulat il-bieraħ fil-għaxija. Mela, l-ewwel nett nixtieq ngħaddi l-kelma l-Kinga Gall ko president mill-libe mbagħad l-rapporters imbagħad li shadows ukoll. Kif ukoll oħrajn li huma interessati li jitkellmu. Jekk joġobkom naddu l-kelma l-Kinga. Grazzi. Grazzi Cecilia. Mela. Xi kommenti osra, aħna kellna l-ewwel diskussjoni tajba fil-laqa konġunta ta' t tlieta iż-żewġ reporters zewċ kooperazzjoni tajba li kien hemm bejnietom, jiġifieri naħseb li dan se jkompli meta niddiskutu l-emendi illum vizavi l-adozzjoni tar-rapport nhar it-tnejn. Mela ngħaddu mill-ewwel għar-rapporters ix-shadows imbagħad il-membri. Cecilia, grazzi ħafna. Pala president tal-komitat huwa onur li naħdem mal-libe fuq dan il-punt għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-komitat tagħna mhux wieħed leġislattiv u għal daqstant irridu nirrikorru għal komitati leġislattivi b'mod li mbagħad nkunu utli b'mod li s-suġġetti jkunu jistgħu ikollhom progress. Nagħdi l-kelma Roberta Mezzola Cecilia, grazzi. Kinga, nishti um, nirringrazzja lill-kollegi kolla u għal darboħra tal-interess kbir ta'kom u nizgurakom li jiena u l-kollega tijaj Ska Keller flimkien kellna kooperazzjoni eccellenti fuq dan il-rapport, dan il-rapport, għamilna mill-aħjar li nistaw sabiex ninkludu l-opinjonijiet ta'kom fil-kompromessi li aħna qbilna fuqhom. Fil-fatt, il-biraħ konna sorprizi b'mod pozittiv ħafna bil-livell kbir ta' interess li rċevejna minnantkom dwar dan il-rapport nista' ngħid li rċevejna madwar 200 emenda minn membri eh, tal-Parlament minn kull grupp politiku Ewropew. Issa peress il-fat li aħna irrikedejna u intkom kontu paċenzjużi bizzejed li taċċettaw li l-emendi namluhom bl-Inglis ser naqleb għal-lingwa Ingliża. My colleague and co rapporter Ska Keller will Il-kollega tiegħi Ska Keller se tidħol f'aktar dettal fuq l-ispeċifiċitajiet tal-emendi ta' kompromess potenzjali għal l-intervent tiegħi Pala introduzzjoni Aħna rċivejna emendi li jinkludu aktar referenzi pożittivi fil-konfront tal-Frontex u l-impenni tagħha u l kidma tagħha fis-salvagwardji tad drittijiet fundamentali inkluż il-fatt u dan huwa importanti li neħdu notu tiegħu li l-Aġenzija qiset il-maġġoranza assoluta ta' rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman. Irċivejna wkoll emendi li jimbuttaw għal mekkanizmu tal-menti trasparenti, referenzi u koll għal-ħidma u l-operat tal-Frontex konkluż ma' autoritajiet relevanti ta' pajjiżi terzi u aktar kjarifika biex niżguraw li l-Frontex kollha is-salvagwardji legali meħtieġa meta jkun hemm dawn it-tip ta' mekkaniżmi tal-ment. Il-kollegi esprimew ukoll l-appoġġ tagħhom għal rizorsi addizzjonali li jkunu allokati b'mod li l-Offiċċju ta' Drittijiet Fundamentali jkun mammar ma b'mod li jkun jista' jindirizza l-ilmenti li jaslulu. Dan huwa importanti għaliex jekk le l-Frontex ma tkunx tista' timplementa din ir-rekomandazzjoni u dan il-mekkaniżmu b'mod effettiv. Ħanet, irċivejna wkoll diversi emendi dwar gruppi vulnerabli differenti. Hawnhekk irridu noqogħdu attenti għal ħarsien ta' dawn it-tip ta' gruppi, inkluż minorenni mhux akkompanjati Francesca sa tkompli tidħol f'aktar dettal. Grazzi ħafna. Grazzi. Naddi l-kelma bi pjaċir issa lil Ska Keller il-co-rapporter. Nistennew biex nisimawk. Grazzi, grazzi wkoll koll roberta għal kooperazzjoni eccellenti magħha. Id-deadline l-emendi kienet il-bira f'nofsinhar. X'inhies kellhom ħafna għamlu l-bira eh, biex jaħdmu favur il-kompromessi se jkollna laqata x shadows eżattament wara din is-sessjoni. Nittama shadows kollha jkunu hemmhekk mod li nislu fid-dettall fuq il-kompromessi kollha li ġew proposti. Naħseb li nistgħu nimxu fuq ċerti kwistjonijiet, pereżempju fir-rigward tal-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi li xi gruppi qalu li nistgħu nipproċedu qegħdin naħsbu għall-istess fuq dawn l-affarijiet. Mbata hemm sitwazzjoni komplessa bejn il-kom bejn il-Frontex u il-pajjiżi li jkunu involuti fl-operazzjonijiet għadin nipproponu xi ħaġa fuq il- l-anonymous claims li xaħat propona u xaħat ma qablix maħħom, naraw jekk nistaw xinsibu kompromess, emmek kien hemm ukoll emendi marbutin mal-lingwi li għanna nużaw għal-fora u għall-informazzjoni u kol. Forse nittamaw li konaw kompromessa u nekku kol kienem il-kustjoni tal-identifikazzjoni tal-guest officers. U forsi għamil il-possibilità ta' kompromessi oħrajn il-kwistjoni tal-kooperazzjoni bej l-uffiċjal tad drittijiet fundamentali u l-ombudsman u l-autoritajiet nazzjonali xi ħaġa li forsi nistgħu nittrattawha kif ukoll possibilitajiet jew ħidmiet possibbli l Frontex jista' jagħmel meta jkun eh, violazzjonijiet serju sistematiċi tal-drittijiet fundamentali. Imbagħad il-kwistjoni ta' Eh, finanzjamenti u personal xira xi ħaġa ħan nitkellmu dwarra fil-laqa tax-shadows fejn għandna kol punt importanti, il-gruppi vulnerabbli kif nistgħu nħarsu l-nies minn violazzjonijiet eh, marbutin mal-ġeneru kif ukoll kwistjonijiet oħrajn ta' informazzjoni pubblika fejn għandna emendi maħsuba l-kompromess. Dan huma affarijiet fej irridu naħdmu għal-kompromess. Issa se jkollna laqa ta' shadows, nittama li naslu għal-ftejm, irċivejna madwar 200 emenda kif diġà ntqal, jafu kien hemm ħafna xogħol ġifieri għal nhar it-tnejn. Hemm ċerti affarijiet li rridu nsibu qbil dwarhom, però l-affarijiet oħrajn nivvotaw biss. Nittama li jkun hemm aktar kooperazzjoni fil-jiem li ġejjin. Grazzi, jiena naf li nistaw nkunu ċerti li l-emendi se ikunu fidejn tajba, li dejn tajba ta' dawn iż-żewġ korrapporters u ix-shadows. Niftaħ il-kelma sal ix-shadows nisma xankom xi tgħidu. Is-Sur Marten. Grazzi. Iva, dan ir-rapport wassal għal ħafna mendi. Kien hemm ħafna diskussjoni wkoll sa l-abbozz finali sejjejn fit-ħaddim tal-Frontex jiena fost dawk li ppreżentaw xi emendi, pereżempju għal rekonoxximent aħjar tal-gruppi l-aktar vulnerabli, nisat għal minnorenni mux akkompanjati. Għavoja nifhem id-diffikultà ta' Frontex fuq rigward tal-talbiet anonimi xorta waħda għandu jkonna din il-possibilità l-anonymous claim. Imbagħad. Importanti li konna kooperazzjoni wkoll mal-Uffiċċju Ewropew għall-appoġġ għall azil Kanal li ma tantx jintuża dan. Dawn huma l-kummenti li għandi nagħmel eh, mill-bqija Naħseb li huwa test bilanċjat b'test tajjeb li bla dubju se jtejjeb id-drittijiet tar-refuġjati u l-immigranti. Grazzi. U, monsieur. Grazzi lilek. Is-sur Nagi. Grazzi ta' xogħol li sar biex ħiġtu dan id-dokument tajjeb u grazzi wkoll ta' dawn il-200 emenda naħseb li rridu nisħu fuq l-importanza li kunem mekanizmu tal-menti li jaħdem tajja per refugjati u l-immigranti, per eżempju fil-kas li jitfaw midruba għal mekanizmu li jaħdem għanna bżon illi Frontex tistaħħaħ. Ma nix ninsew illi għanna bżon naċċertaw li ma jkunx hemm biżiet amministrattivi eżaġerati għall aġenzija x'ħajkollhom xogħol ieħor ukoll x'jagħmlu. Anki fl-operazzjonijiet ta' pushback. U għalhekk dawn jistgħu waslu għal iktar tensjonijiet u l-menti għalhekk għandna bżonn ta' mekkaniżmu li jaħdem li u nippermettulhom li huma jagħmlu xarhom Xolom, imma mill-banda l-oħra wkoll ikollna mekkaniżmu tajjeb li jaħdem għal dawn il-menti. Signora Valero. Grazzi. Aħna irċivejna dawn l-emendi riċentement, ġifiri, ovvjament ma nistax naqrawhom kollha li ħassibni li li huwa rwol ta' dritt tal-mod kif id-drittijiet ta' drittijiet, il-mod kif id-drittijiet jiġu rispettati f'pajjiżi differenti, il-mod kif it-tfal jiġu trattati f'modi differenti f'pajjiżi differenti, per eżempju, aħna fil-grupp ta' ħidma ta' Shadows diskutajni għadi U rridu niddiskutu għazli ta' xem bżon nisqo, specialment fil kustjoni ta' it-tfal u nisa, mod partikolari. Grazzi, President, permetti li billi l-għan ringrazzja il-co-rapporters għal-ħidma tagħhom u ix-xogħol ukoll tal- kull min ħadem fuq dan ir-rapport il-proposta bħala soċjalisti demokratiċi fl-opinjoni tagħna tista' tħares aħjar drittijiet fundamentali tan-nies vulnerabbli u reputazzjoni tal-Aġenzija Ewropea nfissa. Jiena ħan nifoka fuq żewġ proposti ewlenin li jiena ressaqt li sem il-grupp tiegħi u li nixtieq in għajjem illum. Mela, aħna l-ewwel nett għadil nitolbu illi kunem il-rapport ġenerali annwali ta' Santex li jinkludu informazzjoni fuq l-elementi li jkunu saru matul dik is-sena u s-segwitu illi ikun saru mbagħad wara dawn l menti U hawnhekk nixtieq nisħaq li dina mhix kwistjoni ta' name and shame, imma l-identifikazzjoni ta' nuqqasijiet illi l-Unjoni Ewropea trid taħdem biex tindirizzhom u aħna rridu nkunu kapaċi nidentifikaw ir-raġunijiet ewlenin wara l-elementi li kunu saru u natu u kol taħriċ l-personal sabiex jisejbu l-imġiba taħħom idunu zaw l-odda eżistenti sabiex nindirizzaw b'laqwa mod din il-kwistjoni persistenti wara kien flimkien ma' kollegi fil-grupp tiegħi ressaqna emendi li jinkludu kol um, aġenziji eżistenti bħal dik ta' drittijiet fundamentali u li għazo li l-qoddim ikunu inklużi u koll u bekk naħseb li nistaw naċċertaw laqwa prassi billi inħarsu drittijiet fundamentali ta' kulħadd b'attenzjoni partikolari fuq nis vulnerabli bħal per eżempju minorenni mhux akkompanjati. Dawn huma żewġ punti illi qed niproponu aħna fost oħrajn, oħrajn jinkludu ħtiġa li nnotaw dawn l-iżviluppi fil-qafas attwali tal-influssi migratorji fl-Ewropa fid-dawlu kol tal-mandat estis ta' Frontex u responsabiltajiet tagħhom. Nixtieq nirringrazzja kollegi tiegħi il-Shadow Apporter Peti Eduardo u Brigitte Silvi, Juan Fernando, Christine, Katerina u Miltos għall appoġġ u l-interess tagħhom. Grazzi. U jgħata d-dinja u koll mid-dera. Now I give the floor to Eleonora Evi. Nadirsa għal Eleonora Evi, grazie ħafna. Jina u koll nishtiq nir l-rapporters ta' xoll li għamlu nishtiq nisqu fuq xi punti li aħna ressaqna fl-emendi tagħna l-ewwel net. Il-fatt li Frontex bħala Aġenzija Ewropea huwa kruċjali li l-personal tagħha kollha l-operaturi ta' Frontex kif ukoll tal-Istati Membri illi jilbsu logo tal-Unjoni Ewropea, l-uniformi tal-Unjoni Ewropea jkunu obbligati li iħarsu drittijiet fundamentali, karta drittijiet fundamentali dan huwa prinċipju li eh, jaffatwa kredibilità tal-Unjoni Ewropea stess, aħna nixtuqu nisuqu kol fuq il-bżon li jkun hemm mekanizmu li kun proċess indipendenti u għalek aħna għadin niproponu panel ta' esperti li ħarret li daw l-elementi b'mod indipendenti għax nafu li kultant bejn krimu l-fatti kunem eh, baħar batti u għalek it-talbit kolla li jiġu prezentati iridu jiġu konsidrati ammissibli jekk ikunu sodisfatti ċertu rekwiziti formali minn ma nidħlu fuq il-mertu tal-ilment innifsu dan huwa mekkanizmu illi jagħti iktar indipendenza għal proċess Fil-rigward imbagħad tal-ħaddiema u l-operaturi ta' Frontex u anki dawk tal istati membri li jkunu ġew ma jusa bħala ħatja dawna jiġu esklużi minn l-operazzjoni kollha ta' Frontex ħagġaħra li daħħalna hija li jkun hemm il-possibilità li wieħed jappella d deċiżjoni fuq l-ilment u l possibilta li dawn l-ilmenti wkoll jiġu ppreżentati minn partijiet terzi ngħidu għahna min-naħa ta' NGOs. Fl-aħħar aħna naqblu ma' ċertu emendi li jittrattaw il-rapportaċ ta' dawn l-ilmenti sabiex niggarantixxu li jkun hemm trasparenza u nagħtu pereżempju data u statistika importanti li jgħinu biex jiġu analizzati propju dawn l-elementi li kunu ġew riċevuti. U fl-aħħar għandna il-kwistjoni dan il-mekkanizmu irrid ikun eh, promovut ukoll minnaħa ta' Frontex u tal-Aġenziji Nazzjonali. Grazzi ħafna Kun Kuneva Kjoġbok. Grazzi. Aħna qegħdin naraw traċedja fil-Baħar Ġew u fil-Mediterran illi qiegħda tiżvolġi kuljum u Frontex huwa l-ewwel punt fejn jintaqgħu il-frontieri kollha tal-Unjoni Ewropea. Frontex kienet u għada dak illi ġiel il l-stati membri, l-immigranti disprati li jieħdu u jazlu triq l-aktar perikoluza. Numri gbar ta' immigranti jispiċċaw mbagħad jitilfu ħajjithom għalhekk hija ħaġa daqsxejn ipokrita fl-opinjoni tija li minn flok nippuntaw subajna lej Frontex għal ksur ta' ħafna mill-drittijiet minn ħafna drittijiet fundamentali neħtieġu mekkanizmu għall-menti. Iridu nirrispettaw dak illi jimponu koll il-ġnus maquda għal refugjati u l-suċessurijiet umanitarji. Aħna għedin naraw eluf ta' refugjati id-disprati, ħafna serin fl-Lesbos, il-gżira hija mimlija mijiet eluf għazba post fej timxi minħabba l-immigranti il qedin jaslu. Isna qegħdin ngħidu aħna illi l-lupu eh, jħoħsib in-naċ meta ngħidu li Frontex irid jħoħsib l-menti. Ma kontx naf li inti grega, griga, tassew qed nħu gost insir naf. Angelika. Grazzi President, jina u koll xtaqt illi nir-ingrazzja għal darbohra rapporters għal ħidma kbira taħħom sfortunatament ma kellix iċ-ċans illi naqra elementi kollha għaliex irċivejnihom il-bieraħ filgħaxija żabla dubju ħakun għadin nagħmlu analiżi komprensiva tal-elementi kollha illi tres u nixtieq nsemmi xi punti però il-mekkaniżmu għandu jkun ċar kemm għall-uffiċjali ta' Frontex kif ukoll għal vitmi potenzjali irrid ikun ċar mit-test min għandu juża dan il-mekkaniżmu u għaliex. Dak li qed ifittxu l-azil, immigranti, gruppi vulnerabbli, nisa, tfal mhux akkumpanjati, dan ħafna drabi jkunu esposti għal ċert għal violenza u ksur ta' drittijiet tal-bniedem, imma dan il mekkaniżmu mhuwiex il-mod kif wieħed irressaq daw l-menti kollha li nkunu ċari hawnhekk jekk il-vittma ma jieġiġ dirett qoddim l-autoritajiet kompetenti u l-autoritajiet korretti ikun qiegħed jaħli il-ħin. l-uffiċjali jridu jirċivu il-menti leġittimi, il-rizorsi u l-ħin tagħna huma limitati. L-aħbarijiet mill-Olanda, mill-Ungerija ifakkarna li għandna bżonn ta' mekkanizmu effiċenti li jibda jaħdem illum qabel għada. Grazzi ħafna. Else that would like to take the floor? Għaw xaħtiħu li xtiq jitkellem. Naddi il-kelma l-ura l-co-rapporters l-għu naddija l-skakkeler kieġbok. Grazzi ħafna ma tantxem xinżid għaliex issa hija kwistjoni li nsibu kompromessi nibdew naħdmu l-emendi ġifieri nittama li tġu għal qatta shadows. Robert. Roberta, Iva, nishtiq ringrazzja kulħadd għal kooperazzjoni u nittamaw li jirna xinna nsibu konsensus wisa kemm jista' jkoll ħalli konna rapporti li l-kol kuntanti bih. And then I think that Tajkwis, mela naħseb il nistgħu nikkonkludu fuq dan kollu u laqa konġunta li jmiss ħatkun nhar it-tnejn. Fis-sitta. Proset. U tinsawx li ġibu l-voting card ma'kom. Tajjeb mela nikkonkludu. Grazzi u niltaqgħu nhar it-tnejn.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 euh, euh, dans une manière anonyme peuvent faire cela avec une organisation euh, ONG, par exemple. Okay, I will later then explain that in English. That would be perfect yes, if you can do that. That's what I was suggesting. <laughs> okay, here goes my French lesson. <laughs> Merci, merci. <laughs> Thank you